tal-persuni. Issa l-punt li mistana huwa r-rapport ta' l-Onorevoli eh, Odenberg dwar l-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għal-2014. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Illum għanna l-verżjoni ħarija tal-rapport dwar l-attivitajiet tal-petizzjonijiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-2014. Jina il naħdem f'dan il-Kumitat mill-2014 l eh, qed naraw kif eh, qed jiffunzjona da kollu. U x'impatt qed ikollna fuq l-leġiżlazzjoni tagħna. Fil-livell legal il-petizzjoni li rċevejna huma ta' ċertu punt eh, maniera biex nistabilixxu salema punt il-liġi tal-komunità qed issi ta' ġi applikata. Qed ikollna kwantità enormi ta' petizzjoni, jiġifieri għandna nuqqas ta' implementazzjoni u osservanza xirqa tal-liġi Ekk ġobkom eh, toqdux tamlu konversazzjoni paralleli xin kella t fiskel, tajt il-kellima. Jien għandi erba minuti nishtiq nużom, tajt il-kellima. Il-numru ta' petizzjonijiet li aħna rċevejna ifisser li ċ-ċittadini tagħna eh, jaffu iżjed u iżjed eh, li huma jistgħu jħarsu l-interessi tagħhom. Fl-2013 wara li kien hemm sieda mm, gradwali tan-numru fl-2014 slajn rajna tnaqqis fin-numru ta' petizzjonijiet. Mill-istatistika li għandna nistgħu naraw li fl-2014 2714 eh, li huwa 6% inqas mill-2013. L-2014 għalaqna 1887 eh, zida ta' 8% fuq l-2013. Aħna rridu namlu eh, kull sforz biex kull petizzjoni tiġi riveduta f'perjodu ta' żmien adekwat u jkonna eh, li jkonna soluzzjoni raġunevoli. Nispera li kun nistaw nizaw teknoloġija IT biex il-kontatti tagħna mal-ċittadini jkunu iżjed effiċenti u l-problemi insolvu għom iżjed malaj. Il-portal tal-IT li eh, kellu tnedija fl-2014 ġa biex din is-sistema tiffunzjona aħjar. il ċittadini jistgħu jagħmlu eh, jabatu il-petizzjoni tagħhom online u jirċievu l-informazzjoni kollha eh, fuq il-prerogativi tal-Parlament jistaw reġistraw, jistaw jiddawnew dokumenti, jġeneraw notifikazzjoni tal-email u affarijiet oħra li għandhom xfasmu fit-tibdili tal-status tal-petizzjoni tagħhom. fil-mija tal-petizzjoni li aħna rċevejna fl-2014 ġew tabli bl-email. Fl-2013 il proporzjan kien inqas b'5 biex nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-daw kollha li ħadmu fuq dan il-rapport. Grazzi għal-kontribut ta'kom il-naxxinna eh, nipreparaw rapport aħjar u zjed fil-fond biex eh, jirrifletti l-xogħol tagħna. Issa nirrispondi mis-sosija. Grazzi ħafna. Issa naddu għal eh, Sur Abra Pawlopis għal-Kummissjoni. Onorevoli membri għal-Parlament, il-Kommissjoni tiħu gost bil-kontenut tal-rapport. Għax dan jaraf il-rol tal-Komissjoni biex tgħin lill-Kumitat għal kwestjonijiet li jitqajmu. Fl-2014 l-790 petizzjoni 7900 ġew mibgħat il-Kommissjoni. Jirrifletti relazzjoni verament tajba li hemm bejnietom. Tu gost li sar screening aħjar il-korpi differenti huma l-aħjar organizzazzjoni biex. Imma ma l ta' biex ma rapport eh, li tajt li komissjoni li kienet timponi restrizzjonijiet fuq raġunijiet proċedurali għal dak li nixaqsam is-sustanza l petizzjonijiet. Jien kella tissuġġerixxi li tala ċerta faż minn ma tistenna li jkun hemm riżultat tal-eżami tal-kwistjonijiet li tqajmu. Verament tista' ngħid eh, il-Kummissjoni il-Komissjoni tixtieq tassigura lill-membri li tirrispondi għal kull mistoqsija li tiġi minn il-Kumitat ta' Petizzjonijiet eh, li hija kompetenza tagħha u tipprova tgħin lill-Kumitat ta' Petizzjonijiet kemm jista' jkun malaj. L-ebda restrizzjonijiet proċedurali qatt ma ġew imposta dwar eh, trattament ta' petizzjonijiet. Ma kapaċi jista' jkun hemm każijiet fejn il komissjoni ma tistax tagħti risposta dettaljata lill kumitat għax ma jkollix kompetenza fuq is-suġġett. Tan il-każ il-Kommissjoni tinforma lill kumitat eh, eh, dwar dan. U kwalunkwe deċiżjoni biex tagħlaq petizzjoni hija eh, affari tal-Kumitat innifsu. Rapporti jitlob il-Kommissjoni biex tiġi rappresentata fil-dibattitu tal-Kumitat minn rappresentant tagħha rappresentant bil-takka tal-Lizjetoli. Eh, fuq dan il-punt il-Kommissjoni tixtieq tistass il-Kumitat li tipprova tibat l-aħjar eh, autorità possibbli. U qatt ma rċevejt l-ebda eh, indikazzjoni mill-segretarjat jew mill-kumitat li b'xi mod jew ieħor ir-rappreżentant ma kienx tal-livell qoli biżejjed Issa, dwar eh, il-transpozizjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, il-Komissjoni tixtaq tfakkar li eh, solvi eh, solvi kwestjonijiet u ta' transpozizjonijiet mhux korretti bil-sistema tagħha. Para parti mill agenda ta' regolamenti aħjar il komissjoni tipprova eh, tejn lill-Istati membri fl-implementazzjoni eh, adekwata tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa, jekk inħarsu eh, issa dwar informazzjoni li għandhom xaqsmu ta' infringements li jisiru, jien nixtieq niċċara li dit tip ta' informazzjoni ġiġa hija disponibbli. Il-Kommissjoni tinforma dwar xogħol tagħha fil-rapport annwali dwar il monitoraċ tal-Unjoni Ewropea fejn tispjega kif kif teserċita id-dmir tagħha bħala gwardjan ta' trattati, inkluż il-segwitu li jsir l-petizzjonijiet li jkunu ġew eh, mibgħuta mill-Parlament. Il-Kummissjoni tibat informazzjoni ma' parlament ukoll dak l-ġu xaqsam skont l eh, ftejim għafas jeżisti u dinna tagħti informazzjoni eh, tibatu kol informazzjoni eh, tagħti informazzjoni dwar eh, bi press releases referenzi li silu rati u reasoned opinion. Apparti minn dan, deċiżjonijiet dwar il- frazzjonijiet jista fitxu informazzjoni fuqa ah, fil-database. Apparti minn dan, il-kommissjoni palissa qed teżamina forum kif tista' tejjeb il-traċċabilità tal-files li fuqhom ikun hemm petizzjonijiet mill-Parlament. Issa dwar l-interpretazzjoni tal-Kommissjoni tal-artiklu 51 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tixtieq tfakkar li huwa skont l-ġurisprudenza li teżisti ġa tal-Qorti tal-Ġustizzja Issa dwar dwar ir-rapport tal-inizjattivi ta' ċittadini, il-Komissjoni hija impenjata kompletament biex tgħin lil ċittadini eh, fil-xogħol tagħhom biex il-talbit tagħhom jaslu l-potenzjal l-aħjar potenzjal. Il-Komissjoni ġa implementat u ħad kompli timplementa miżuri biex ittejjeb il-funzjonament tal-instrument taħt il-qafas preżenti f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament ma l-Stati membri eh, korpi oħra tal-Unjoni Ewropea u parti interessati oħra. Il-Kommissjoni ipprovdiet il-Parlament b'informazzjoni dettaljata dak li għandhom xaqsmu dawk l-aspetti dibattiti plenarja ta' 26 ta' ottubru tal-2015. Il-Kommissjoni qed tikkonsidra li azzjonijiet addizzjonali biex jiġu implementati f'diversi aspetti kienem referenza fil-rezoluzzjoni tal-Parlament dwar il zettivi ta' ċittadini, ma dan kollu nħabba li tlet snin biss minn regolamenti daħal fis-seħ għadu kmin wisq biex wieħed ikun jista' jagħmel reviżjoni leġislattiva. Il-Kommissjoni ma dan kollu ħad kompli biex taħdem fl-2016 biex tarax jekk hemm bżonn ta' reviżjoni naqra fil-qoddim. Issa dwar il-talba tal-Kommissjoni biex biex ikun implementazzjoni tal-rekomendazzjoni tal-Ombudsman u li wieħed jieħu nota l-opinjoni tal-petizjonijiet ta' TTIP, il-Kommissjoni hija eh, impenjata biex iżżid il-trasparenza kemm jista' jkun minar, meta dan jista' jsir, minar ma jimmina eh, l-elementi ta' konfidenzjalità li huma essenzjali għal proċess ta' negozjati mal istati Uniti. Ħafna mill-rekomendazzjonijiet tal-Ombudsman ġa ġew implementata jew jew għadin fil-proċess biex jiġu implementati. Il-Komissjoni <clears throat> <clears throat> eh, eżaminat il-ċittadini, l-inizjattiva ċittadini ta' TIP skont l-artiklu 11 tal-Unjoni Ewropea imma ma reġistrat. Għax il-kondizjonijiet li hemm fil-regolament numru 2011 tal-2011 ma ġewx rispettati. Il-Kommissjoni ħadet gost bl-osservazzjonijiet tar-rapport dwar l-importanza tal-sena Ewropea ta' ċittadini u komplet. kompli tati informazzjoni u tejn il-parteċipazzjoni fid-demokrazija Ewropea fil-ġejjini, inkluż mezz tal-dialogu ma' taċċiċċadini fl-Istati membri. Għal dan il-għan, il-Kommissjoni timplementa l-programm tal-Europa ċittadini ħat proġetta li s saxħa u l-parteċipazzjoni ta' ċittadini l-Unjoni Ewropea fil-proċess ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea. U dawn qed jiġu finanzjati. Biex nagħlaq il-Kommissjoni ingrazzja l-Komitat għall appoġġ tagħha għal Solvit. Il-Kommissjoni taqbet li Solvit għandu jiżviluppat u bħalissa qed taħdem ma' l-Stati membri biex tiżviluppa l-solvit sa l t tista. Biex naħla, nixtieq niżgura l-Parlament l-Komissjoni għada impenjata biex tikkopra mill-qrib mal-Kumitat ta' Petizzjonijiet li huma waħda mill-punti ewlenin ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea huwa dritt fundamentali ta' trattat. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna il rapporter Grazzi ħafna. Nismu, Dante Assur Becker. Grazie, Signora President, Sur Commissario, kollegi. Rapport annuali eh, tal-Komitat tal-Petizzjonijiet. Nidina stampa tajba ta' xor b'suċċess li eh, sar minn f'dan il komitat Għanti numru ta' mistoqsijiet x'nagħmel però dwar il-rapport. Rapport il-reforma il ħarġet eh, mis-Segretarja Ġenerali tal-Unjoni eh, suppost eh, kellu jiprovdi tweġiba ta' malajr għal flus kbir ta' petizzjonijiet ġej meċ-ċittatini zjeda fl-efficienza tal-Kumitat u kol kien hemm kienem kien hemm żieda tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ġi misħu eh, kif ukoll ir-rwol tal-Kummissjoni bħala gwardjan ta' trattati u li responsabbli l-amministrazzjoni taħdem kif suppost fiħdan l-Unjoni. dawn il-punti kollha naħseb għandhom ikunu inklużi fir-rapport. Naħseb li tasew ma nistax nifhem illi rapporter eh, ma urieċ da li te dialoga jena kont dejjem dispost imma ma ġejt eh, ma viċinatni għaz darba ta' sewa eh, li l-koordinaturi tal-grupp fl-axar mill-axar n-naxxilom jimxur u dim eh, u nittama li konna vot li jamel sens għal li fl-axar mill-axar l-interessan u għal n-defendu drittijiet ta' ċittadini tagħna. Tassew nappella l-daw kollha preżenti biex meta jsir il-vot jivutaw favur. biex bekk eh, tassew nkunu nistgħu nofru dan is-servizz ta' ċittadini tagħna. Naħseb li ħajna xena niksbu vot favur. Signora Gambezon Ġurizz, minuta. Grazie Id-demokrazija hija l-parteċipazzjoni ta' ċittadini fiha l-Kumitat ta' Petizzjonijiet irid ikun għodda bażika biex jiggarantixxi l-parteċipazzjoni ta' ċittadini. E, kif smajna, il-Kumitat irċieva bosta petizzjonijiet tul l-2014 imma hemm tħassib importanti fost iċ-ċittadini fl-istati membri waħna għandna l-obbligu li nagħtu tweġiba adegwata fil-ħin u kif suppost u għamnek nappella għall-involviment tal-Parlament sħiħ Ewropew, tal-Kommissjoni u tal-Istati membri sabiex natu sinjal ċar l istituzzjonijiet Ewropej edin emmek biex jaqdu iċ-ċittadini Ewropej. U għallek jena nitlob Kommissjoni biex toħroġ komunikazzjoni li tistabilixi b'mod ċar ir-responsabiltajiet ta' kulħadd sabiex natu tweġiba xirqa lill-petizzjonanti. un minut. Grazie, Sassu. Signora Maria Salisijar. Grazzi, Signora President. Il-Komitat tal-Petenzjonijiet huwa l-organu istituzzjonali li permess tiegħu ċittadini Ewropej jistgħu jaraw interessi tagħhom imħarsa u li l-leġislazzjoni taħdem kif suppost. Sar ukoll forma ta' dialogu bejn livelli differenti ta' seta' fiħna l-Unjoni u l-Istati Membri u ċittadini. Maħut mill-iktar deċizjonijiet eh, importanti maħuda morru l-ura l-Ottubru tal-2015 fejn ġiet rispettata it-talba tiegħi. għal-kas bejn ehm, li kienem fl-modi bil-Germania u l-Greċja. U għallura sajna nitkelmu għal-ewwel darba fuq il-kustjoni ta' reparazzjonijiet f'dan il-każ f'dan il-kumitat nafu li jemeluf ta' Gregi li ġew maqtula fil-kampijiet ta' konċentrazzjoni tal ġermanik kif ukoll li Grazzi, Signor President, Kommissarju. Nishti nibda l-intervent tiegħi billi eh, najt kemm importanti l-Kumitat tal-Petizzjonijiet tad-Demokrazija għal parlament għaliex huwa il kontat li aħna għandna ma' ċittadini miljuni ta' Ewropej jistgħu waslu it-talbiet tagħhom direttament lill-Parlament U dan huwa imprezzabbli ċ-ċifri juru illi tħassib pewlin li għandhom iċ-ċittadini u jirrigwarda ġustizzja, l-ambjent, is-suq intern u drittijiet fondamentali. pala leġislaturi rridu neħdu nota ta' dan, rridu naħsbu illi fi Spanja għatem l-ola numru ta' petizzjonijiet u ta' ksurijiet flimkien mal-Greċja u l-Italja nitlob il-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi li eh, jagħmlu xi ħaġa. Bżonn ta' iktar kooperazzjoni, eh, bżonn ta' iktar kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet Ewropej u anki tal-parlamenti nazzjonali aħna rridu natu li ċittadini dak li jistennew minna u nkunu strumenti effiċenti biex nħarsu drittijiet tagħhom. Għalija l-paragrafu 21 huwa partikolarment informanti fejn qegħdin ngħidu li l-Karta ta' Drittijiet Fondamentali għadha ma ġietx applikata u adottata mill-Istati membri kollha. L-interpretazzjoni stretta tal-artiklu 51 ta' din il-Karta li skont tal-Komitat Ewropea tajt illi mhijiex kapaċi tieħu azzjoni fil-qasam tal-drittijiet fondamentali fundamentali hija sfida illi aħna rridu niffaċċaw flimkien. Tkellim twist maġġel, Sinjura. Grazzi, eh, Sinjura Albert Guzman Algove. Grazie Grazzi. l-Unjoni Ewropea. Dana si pensando solo in l-Unjoni Ewropea edha timbena kontra iċ-ċittadini. L-Unjoni Ewropea beda wis mit-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej ma tantx huma demokratiċi u ma jissodisfawx l-istennijiet reali ta' ċittadini Ewropej u dan narawh fil-politiki li jiġu imposti li huma favur l-elit ekonomika l-unika kontat reali ta' din l-istituzzjoni ma' ċittadini huwa l-Kumitat tal-Petizzjonijiet permezz tal-Petizzjonijiet li jitresqu juruna id-distanza li hemm bejn il-Parlament Ewropew u r-realtà intom imbeda ħafna minn nies li suppost qegħdin tirrappreżentaw. Eh, ħafna ċittadini ma jridux it-TTIP u ftejmi toħra bħal dawn li permettu li l-kumpaniji multinazzjonali li jgħaddu minn fuq il-liġijiet tana, il-gvernijiet u istituzzjonijiet statali imma xorta ħadd ma ta' kas u negozjati ta' trattat qed jitkomplu biex ipaxxu l-kumpaniji l-kbar il-petizzjonijiet li jaslu kol jitolbu għal eh, l-waqfin tal- tal, tal fuq l-immigrazzjoni fil-fat li il-ċittadini ma jridux iktar violenza fuq il-frontieri. Huwa veru li l-Parlament għandu l-bibin maluqina realtajiet reali ta' ċittadini hawnhekk il-President tinterrompi l kellima u wintu kol sinjura tkellimt maġġel ħafna. Signora Reda, tal-ħodor. Grazzi, Senjora President, nishtiq eh, nirringrazzja rapporter u kollegi fuq il-bicċa xogħol eċċellenti, jgħidu kollha nixxielhom eh, ikollhom il-vuċi tagħhom eh, mismuha. F'mument fejn qed impoġġu l-proġett Ewropew punt tal-interrogazzjoni fuq naħseb li dan il-ħidma ta' dan il-komitat turi kemm importanti responsabilità lill ċittadini ma' mhux mhux mingħajr ma' nuqsum il-kwalità, rridu nżidu r-rizorsi però biex nindirizzaw x-xogħol eh, blura li għanna. Rridu eh, naraw li eh, regoli jkunu ċari u trasparenti fuq l-ammissibilità, rridu naħdmu iktar fuq l-użu fuq il-portal Tassew eh, irridu naraw li dan il-portal kollu valur mizju ta' ċittadini tagħna, ma l-iktar xogħol importanti huwa li nżidu il-follow-up, irridu iktar u iktar l-involviment ta' komitati oħra fejn pereżempju il-petizzjoni tkun teħtieġ l expertise tagħhom importanti li l-inkjesti jsiru iktar eh, mod serju naħseb li l-Kummissjoni bħala gwardjani ta' trattati ma tistax taqbatu sempliċement irrepeti dak li jgħidu l-Istati Membri eh, fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qed tkun madwar dritt fundamentali u ma nistgħux eh, ninjaraw dan. Importanti ukoll li fuq li jajs narfu li l-iktar mod ta' frustrazzjoni għal-jom hija li man nurux illi qed nagħtu kasom eh, billi jentu għam il-possibilità li għamlu petizzjonijiet un bat eh, ninjoraw daw l-istess petizzjonijiet. L-Ombudsman Ewropew diġa diversi drabi għal u għonek nixinħu l-okkazjoni biex eh, nfaxħar il-xol taħħa illi inkomplu nsaxħu l-ħidma tal-Komitat tal-Petizzjonijiet u għadan l-spirtu illi għandu jibqa jmexxi l-Komitat imma u koll l-istituzzjonijiet Ewropej kollha fil-ħidma tagħhom. Grazzi għal-minuta għannum ta' l Grazzi, President. Jena irrit nibda b-statistika oħra dawk il-petizzjonijiet li huma riċevibli li huma 39% tal-petizzjonijiet li nirċevu. U dana jurina kemm eh, hemm konfużjoni fuq dawk li huma l-oqsma ta' attività tal-Unjoni Ewropea u għalhekk forsi ċittadini ma jifmux id-drittijiet tagħhom fir-rigward li jibatu l-petizzjonijiet, dritti li għandhom jizaw iċ-ċittadini kollha dinja eh, aħna għanna suppost konna l-possibilità illi insolvu l-problemi li prezentawna aħna pala istituzzjonijiet komunitarje suppost illi natu tweġibiet effiċenti u effettivi Jina wkoll irrid nisħa kif il-portal ukoll għadu mhux jaħdem u anki strumenti ieħor illi iddaħħal li l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej kienet biss fil-wiċċ ta' ċittadini. Senjura għoda għallejnef għazzeċ minuti, Senjura President il kometa il-ħidma tal kometat nizlet fl-2014 ġifiri b-2714 il-petizzjoni eh, rridu naraw eh, il lejva eh, natu għam iktar mezzi. Mbaħt kienem 1610 li ġew konsidrati mux inammissibli, u l-bqija ammissibli il-kriterji ta' ammissibilità barra minn hekk mhux dejjem ikunu legali u nkella tekniċi ma' wkoll mm, ta' natura differenti, ma dan insomma mhuwiex l-iktar punt importanti ta' rapport. Il-punt importanti hija demokrazija partecipattiva li tinkludi ċittadini. U naħseb li hawnhekk nirrealizzaw li l-politika li għana preżentament hija falliment. l li ħafna drabi eh, mi kummissjoni li tipprova defess meta l-affarijiet ma jmorrux eh, favorija per eżempju eh, minn kja li kien hemm 3 miljun il-firma u xorta il-Kummissjoni kompliet bil-negozjati tagħha. Għalet li jiva, responsabilta ma kienax biss tagħha ma wkoll tal-Kunsill ma jeżisti preċedent diġà fl-2013 fejn kien hemm il-ftehim ta' mm, kummerċ Ewropea u l-Iżvizzera rajna li l-argumentazzjoni tal-Kummissjoni tipprova taħbi argumenti oħra ta' partiti politiċi kbar dak eh, dan juri kemm eh, fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini spiċċaw skoraġġuti meta jagħmlu rikors għal dan il-mekkaniżmu ta' petizzjonijiet. Nasbu li dan ir-rapport huwa tajb imma ma jindirizzax il-problemi veri. Issa sinjura Morvajal minuta u nofs. Grazzi dan ir-rapport eh, fuq il-ħidma tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet mandu xaqsam xejn mal-esperjenza personali tiegħi u għalhekk jiena qed hawnhekk qed indur fuq il-Kummissarju hawnhekk preżenti biex nispjegalu għal volja mandux eh, il-headphones eh, imma nittama li fem il-lingwa tiegħi b'mod perfett eh, nittama li tisegwini għal li għalek eh, suppostijiet hawnhekk jiena ħa niġi eh, u nippreżentalek dokument eh, A4 wara din is-sessjoni biex nurik kopja ta' deċiżjoni li ttieħdet mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet fu dawk kollha mm, dawk il-ċittadini ungarizi kolla kollox iktar minn miljun il-vitma tal-self fuq id-djar F'munita barranija. Eh, et nitkellem dwar, per eżempju, ehm, eh, munita barranin bħal eh, Frank Svizzeru, dawn ir-residenti kollha batu petizzjoni abbozzata minn avukati u tweġiba x'kienet tweġiba ta' nofs paġna Issa, met inti tgħid li kull petizzjoni hija studjata b'mod trasparenti u b'mod eh, speċjali kif huwa kompatibbli dan ma' l-investigazzjoni eh, li eh, dawn in-nies irċevew bitweġiba. Grazzi Senjura Morvaj, issa s ra żewġ minuti. Grazzi Senjura President, kollox ma kollox il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għamel biċċa xogħol tajba. Imma hemm xi aspetti li nixtieq eh, nifoka fuqhom. L-ewwel huwa importanti li eh, naraw naqra eh, kif niddeċiedu fuq l-ammissibilità u non-ammissibilità petizzjonijiet eh, li eh, ma jitħux fil kompetu tagħna għandna ninjorawha mela li għax huma sempliċement ħala ta' ħin suppost qed nifokaw eh, il-ħidma tagħna fuq fejn aħna kompetenti. Tieni punt rridu nżommu mad-dati ta' skadenza din hija xi ħaġa mm, li ġejja mill-riforma li kellna disa xhur wara l-petizzjoni titressa il-kumitat suppost ikollu l-ewwel diskussjoni dwarha jew nkella tal-inqas eh, l-ewwel deċiżjoni. Imbagħad hemm eh, petizzjonijiet fejn il-membri tal-kumitat iħossu li eh, l-liġijiet eżistenti għandhom jittejbu u dan ċertament li tisir b'kooperazzjoni mal kumitati l-oħra. Din kooperazzjoni tittejjeb trid eh, tittejb ukoll kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali. Nixtieq eh, nirringrazzja l personal ta' segretarjat eh, l-għaliex mhux dejjem huwa faċli Mux dejjem faċli tkun membru ta' dan il-komitat, imma ċertament illi għamiltu biex xogħol eċċellenti u tħaffunna x-xogħol. Hawnhekk qed naraw ħidma li ġib demokrazija qrib in-nies li t-indirizza tindirizza ta' n nies mod dirett. U bis nejdu għek den jisu jisu ehm, sismograf ta' li kejjel il-post ta' n nies Imbagħad rridu naraw ukoll jekk eh, uħut minn nies hawnhekk eh, fl-awla tasew jinteressomx. Issa, is-senjura Kirtin Darling eh, għal-minuta. Grazzi, senjura President, hija tassew xi ħaġa sabiħa illi il-kostituenti tagħna għandhom id-dritt li jresqu l-petizzjonijiet tagħhom għal każijiet fejn iħossuhom li fil-fatt l-interessi tagħhom ma ġewx imħarsa u li għandhom bżonn jiġu verifikati il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u għal-Vuċi tal-Ewropa u jurid tħassib serju per eżempju fuq eh, it-TTIP, fuq il-ksur ta' drittijiet eh, ta' xogħol, mill petizzjoni bħal dik per eżempju eh, tal-ħadima kamelet tal-1984 u nasab li permezz tal- smieħ ta' dibattiti li għanna fuq dawn il-petizzjonijiet naraw kem aħna għanna rwol attiv xnilabu fil-demokrazija tagħna għalhekk għanna inkomplu b'din il-ħidma għanna nkomplu bħala MPs fdin l-awla illi qed nisimgħu in-nies u li qegħdin hemmhekk għalihom. Għal-minuta, sinjura Vikstrom. Grazie jena xeqna ringrazzja l-rapporteru kollegi kolla u għal spirtu ta' kompromess illi urew eh, din il-ġemma għal dan il-rapport. Eh, jena president eh, ta' dan il-komitatu nasab illi għanna punt maħlu bejnetna u ċittadini għawnek nisimaw l-interessi tagħhom tħassib u importanti l-lum il-ġurnata nifokaw fuq il-ħidma ta' kumitat fl-2014 kienet sena ta' elezzjoni għal Parlament Ewropew u ċertament affettwat il-ħidma tal-kumitat. U pjaċir ngħid li flimkien ma' segretarjat u flimkien mal-kap tal-unità tal-kumitat tal-petizzjonijiet xena nżidu l-effiċjenza ta' dan il-komitat mill-2014 law modernizzajna l-mod intern li beda fl-2014 u qed naraw fl-aħħar il-frotta dan kollu nasabu pożittiv illi naxina niperswadu eh, il-Kummissjoni eh, illi tal-ġi Viċi President eh, u nittama illi tkomplu ta' siguraw servizz aħjar fl interessa ta' ċittadini kollha ta' l-Unjoni. Iva, bist sew il-ħin. Issa, sinjura, għaw kien Grazzi, grazzi u prosetta dan il-rapport tajjeb, ħana ma nishtiqux ma nixtiex nerepetu da kollu l-intqal imma, imma. Ah, nafu li għanna kooperazzjoni aħjar il-ġurnata bejn il-Komitatu tal-Parlament, sepp ġeġa tajba. U ringrazzja u wkoll il-medjaturi pożizzjonijiet ta' konsens nixtieq ngħid xi ħaġa però li hemm ftit rizorsi biex tassew nżommu mal-impenji tagħna, nixtieq nitlob illi jkun hemm iktar u iktar riżorsi. Qatt eh. ma ma kienx hemm ukoll sudi eh, li saru eh, biex naraw kif nistgħu ntejbu dan l-element ta' studju fil-post. iċ-ċittadini wkoll iridu jkunu formati fuq dak li hemm għaddej eh, ma nafx, għaliex eh, jisa speċi ta' striptease fl din eh, rridu naraw illi ċittadini ta' sew kunu involuti nafu li nordiċi huma partikolarment attivi, ġifieri nittam illi dan ikompli Suraker Iva. Interessanti li naraw din l-oppożizzjoni eluf mill-kostituenti tiegħi għalu li huma kontra per eżempju tejte pela li ġdana eh, jiftaħ eh, l-kompetizzjoni eh, mod liberali iżejjed. Naħseb li dak li għanna fit-tejte huwa sempliċement tal-miskija u nittama li Nittama li dawk kolla li għandhom farka sens eh, jirrealizzaw li għanna nuqqaw il titip eh, Imma, insomma, aħna għanna referendum eh, ġej f'pajzna ġiviri minna taħares, minna t-segwi jgħid li Iva, waqqaw it-titip, waqqaw l-Unjoni meta jkun hemm referendum, votaw kontra. Valeza, jena eh, nisħaq fuq l-importanza ta' rapport annwali eh, tal-ħidma tal-komitat tagħna dan mhux biss jagħti stampa ġenerali ta' kelli għamilna fl-2014 imma jirrappreżentaw ukoll bidla fil-ġejjieni fuq kif nindirizzaw il-petizzjonijiet. Ċertament it-trattament kif suppost eh, ta' ċittadini li jeżerċitaw id-dritt tal-petizzjoni jelab rwol importanti fuq kif il-Komitat jindirizza l-petizzjonijiet, eh, jiena naqbel li dan huwa strument tajjeb biex eh, iċ-ċittadini tagħna jkunu voluti b'mod iktar attiv fil-proċess demokratiku u nemmen li eh, l-emendi li trasu fil-plenarja mill-PPE u ma kruċjali għal dan ir-rapport li jiex jindikaw biċċar il fat li kunem adegwazzjoni mal-proċeduri legali li jiex ħafna drabi nwarbu minn qudimajnejna li dini jatassew importanti. Naseb illi dawn huma linji gwida illi huma importanti fil-proċess kollu ta' tressi tal-petizzjoni. Importanti li nifokaw ukoll fuq ir-riżultati veri U dak kollu li namlu rridu eh, nizguraw li ma natux ehm, ħalsa stekka biex nejtek l-ċittadini. Rridu naraw li l-interessi ta' ċittadini kunu eh, mħarsa kif suppost, kunu indirizzati eh, mill-membri tal-komitat u mux nuqodu nippoliċizzaw il-petizzjonijiet. Zgur illi minkja kollox ħanerqu il-ġlieda u niggarantixxu eh, l-istabilità tal-petizzjonijiet l-indirizzar kif suppost. U rridu eh, nispjegaw kif suppost eh, il-min il-petizzjoni għalfejn il-petizzjoni tiegħu mhijiex ammissibbli. Sinjura Ġufrida l-minuta. il-Komitat tal-Petizzjonijiet għandu rwol fondamentali li għarreb iċ-ċittadini lejn l-istituzzjonijiet Ewropej għal front office tal-Parlament huwa il-Komitat Peti li tikkontribwixxi biex tagħmel il-Parlament istituzzjoni tas-sew demokratika. Aħna nafu kemm l-Unjoni Ewropea hija meqjusa bħala kisħa u distanti u wis spess iċ-ċittadini jħossu li għandhom leħen waqt l-elezzjonijiet imma x-xogħol tal-Kumitat ma jaqdix biss iċ-ċittadini huwa fondamentali anki għalina u meta aħna nħarsu s-suġġetti illi jissemmew fil-petizzjonijiet nifmu fejn u fiex tittinbidel l-Unjoni Ewropea il-talbiet ta' ċittadini għandhom isiru prioritajiet tagħna għal din ir-raġuni wa inna mis possibbli illi dawn jiġu eżaminati bdew minn twil eh, rridu nsibu mod kif insolvu din il-problema illi eh, hemm il-periklu illi xejjen is-sinifikat u l-valur ta' dawn il-petizzjonijiet. L-Onorevoli Pitera. Grazzi ħafna, President, il-Komitat tal-Petizzjonijiet ħares id-dritti tal- ċittadini kif jgarantixxu trattati li u eh, tal-biet l parlament tal-dak kollu illi rigwarda ix-xogħol tal-Unjoni Ewropea, ġifiri il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jippermettilna insolvu problemi dwar kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Kollox xindika li l-Kumitat Peti dejjem jissilet u jipprova biex jikompli jiżviluppa u jtejjeb il-metodoloġija tal-ħidma tiegħu. Il-grupp tagħna ressa emenda għal dan il-rapport li l-istati membri għandhom uh, jimmotivaw ruħom u joħolqu komitati għal petizzjonijiet fil-parlamenti nazzjonali tagħhom dinja xi ħaġa li aħna diskutejna s-sena li għaddiet Mux il-parlamenti kolla għandhom l-istess struttura u soluzzjoni bħal din jista' jkollha effett ta' beneficju fuq il-kooperazzjoni bejn il-Komitat Peti u l-Parlamenti Nazzjonali. Dana jippermettilna illi naddu dawk il-petizzjonijiet li mandom xaqsmu mal-xol tal-Unjoni Ewropea l petizzjonijiet l-Parlamenti Nazzjonali. It-tfal huma responsabilta mhux biss tal-ġenituri tagħhom imma anke ta' persuni li jieħdu ħsiebhom. Issa, aħna rridu naraw ukoll iż-żmien li huwa meħtieġ biex petizzjoni tkun eżaminata. Jiena ma naqbilx illi il-petizzjonijiet jibqaw miftuħin meta ma jkun hemm ebda possibilità li tittieħed deċiżjoni sodisfaċenti dwarhom Jiena naħseb illi jekk aħna nħallu barra emendi tant eh, importanti ifisser illi x-xogħol tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet xi ftit jew wis eh, jiġi imminat. Il-kellim li miss, grazzi President irridu nħarsu dan id-dritt ta' petizzjoni dan huwa għodda ta' komunikazzjoni għaċ-ċittadini. Il-petizzjonijiet huma il-bib lejn l-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet oħrajn għandhom issibuhom utli imma qed naraw li meta mqabbel mal-popolazzjoni sieħa tal-Unjoni Ewropea hemm ftit petizzjonijiet li jitresqu u jiena u koll tal-istess fema bħala membru tal-minoranza uh, li titkellem bl-Ungerijs fi Slovakkja, nara li ma tantx jirċivu petizzjonijiet Il-problema li il-problemi li semmuli iċ-ċittadini tiegħi jistgħu jkunu suġġett ta' petizzjonijiet, drittijiet fondamentali, diskriminazzjoni, moviment ħieles, l-ambjent, dawn huma kollha oqsma fejn jiena nħoss li xoħut mid-drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea jinkisru u dawn huma l-oqsma li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu jeżamina Aħna irridu nisħu iktar biex noħolqu iktar kuxjenza natu iktar informazzjoni li ċittadini li ħafna drabi ma jkunu jafu ftit li xejn dwar dan id-dritt L-istatistika turina li jaslu ftit petizzjonijiet mill-Ungerija jew Slovakkja bħala viċi president tal-Komitat Peti jiena nipprova kemm jista' jkun inqarreb il-ħidma tagħna lejn il-ċittadini ta' pajjiżi dan id-dritt tal-petizzjoni huwa għodda biex wieħed ikollu xi ftit ta' kontroll fuq id-deċiżjonijiet li tittieħdu fuq livell tal-Unjoni Ewropea u anke l-implementazzjoni tal-liġijiet. Imma dan rapport ma jgħid xejn dwar il-garanziji li jista' ittejjeb xogħol tal-Kumitat Peti il-riforma amministrattiva li daħal il-Segretarju Ġenerali tal-Parlament mhux xi ħaġa li hija msemmija f'dan ir-rapport. Din ir-riforma tista' istaqdi liċ ċittadini Ewropea u anki toħloq iktar fiduċja fil-istituzzjonijiet tagħna. Proċedura catch zewċ żewġ talbiet l-Sinjura McGinnis l-ewwel. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nishti nifraħ l-Komitat Peti għaxol tijaw, jena kont membru tijaw, immessa eh, naħdem fuq il-ħtif ta' tfal mill-ġenituri tagħhom stess u naħseb li huwa importanti ħafna li naħdmu fuq dan il-każ il-kellim ta' qabli semma' il-petizzjonijiet dwar it-tfal jew inkella diffikultajiet fejn hemm relazzjonijiet bejn ġenituri transkonfinali naħseb dawn il-tip din it-tip ta' petizzjoni se, se tiżdied ħafna nies jikdbunna u aħna obbligati li nagħtu xi tip ta' gwida lil nies li huma effettwati huma l-iktar petizzjonijiet illi luk illi e, lek qalbek u jiena naħdem sabiex ix-xogħol li nagħmel fl-uffiċċju tija jikkomplementa dak li jsir fil-Kumitat Peti u naħdmu b'mod kollettiv biex tiġi riveduta jiġi riveduta il-regolament Brussell 2. L-Onorevoli Valina, minuta. Grazzi, President. Skont l-Eurobarometru ta' Mejju tal-2015 il-fiduċa ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea hija ta' 40% u xejn iktar minn hekk u dan huwa dovut għal ħafna raġunijiet ir-refuġati, politika ta' austerità ta' trojka, l-abbandun ta' żoni rurali, id-difiża tal-fracking u naqas ta' appoġġ bħal pereżempju il talidomajd u l-epatite ċe. Aħna fil-Kumitat Peti eh, nafuhom sew dawn il-problemi u għalhekk aħna nitolbu nitolbu l komissjoni Ewropea li tinvolvi ruħa iktar li tagħti tweġibiet xirqa u li ma tibqax eh, id-dum u tkaxkar saqajja tħaffef iktar irridu nisimgħu u natu soluzzjonijiet politiki għal problemi reali u mhux sempliċement ikunu eh, jilabu bil-klim. l komissarju il-Kummissarju Avramopoulos tkellem għajat għalix eh, nis għedin jaslu fil-awla u għaftit storbju. Grazzi, Signora President, onorevoli membri, għan nishtiq nesprimi ringrazzjamenti għaj l-Signora Geringer de Odenberg għal rapport interessanti ferm taħħa. Nishtiq u koll nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lil dawk il-membri li ipparteċipaw f'dan id-dibattitu, nirringrazzjom għal kummenti tagħhom illi jena ħat nota tagħhom Id-dritt tal-petizzjoni huwa s-sinsla ta' ċittadinanza Ewropea u dritt fondamentali skont it-trattat li aħna nuru li ċittadini Ewropej li nieħdu il-tħassib tagħhom bis-serjetà nkunu qegħdin insaħħu il-fiduċja li huma għandhom fl-istituzzjonijiet Ewropej. Il-Kommissjoni tenni l-impen tagħha li taħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew u l-Komitat Peti biex tiżgura illi il-petizzjonijiet jiġu indirizzati mod l-aktar effiċenti u effettiv. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Geringer. Grazzi ħafna, Senjura President u kollegi Bħala il-rapporter ewleni fuq dan il-dossier jiena tassew kontenta li ħdimt fuq dan il-rapport flimkien ma' ħafna kollegi ambizjużi u impenjati. Naħseb dan il-rapport jirrifletti fiex edin fil-komitat u jgħamil rakkomandazzjonijiet għal futur il-lan ta' dan il-rapport kien propju li ntejbu il-ħidma tagħna fuq il-petizzjonijiet jekk hemm min il-krita ċerti uh, rakkomandazzjonijiet jekk xuħut minna jirriflettu b'mod kritiku fuq ir-rakkomandazzjonijiet ta' dan ir-rapport, din jaħbar tajba dan huwa sinjal li għatem ħafna oqsma li rridu nifokaw fuqhom għad baqa' ħafna xisir imma kull pass li nieħdu l-qudiem se jwassanna eqreb lejn riżultati aħjar u jsir xogħol aktar effiċjenti għal ġid taċ-ċittadini. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissarju għall espjegazzjonijiet dettaljati li tagħna. Naħseb illi dan ix-xogħol huwa riżultat ta' ħidma ta' ħafna nis xogħol konġunt u nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l shadow rapporteurs. Il-kommenti tagħhom kienu utli ferm. Signora Albiol, l-Onorevoli Becker, l-Onorevoli Becker, Evi, l signora Reda, u nishtiq nieħu wkoll l-opportunità biex nirringrazzja il-koordinaturi, il-konsillira, il-personal tas segretarjat li wkoll ħadmu sfiq fuq dan ir-rapport inkluż l-Onorevoli Capison, Kierko Skina, Lekok Perez u l-assistenza l-assistenta personali tiegħi. Minkejja differenzi li kenna inizjalment irnexxinna nippreżentaw rapport kredibbli b'rakkomandazzjonijiet kredibbli għax-xogħol tal-ġejjeni ta' dan il-Komitat mela id-dibattitu għam